naddu għall ispjegazzjonijiet tal-voti. Nibdew l-ewwel bir-rapport Weizsäcker għal-minuta is-Sinjura Von Storch. Mikrofon. Ja, Herr Präsident. Es geht um virtuelle... Sur President, din hija dwar il-moniti virtuali bħal Bitcoin. Il-punt importanti hawnhekk hu li t-teknoloġija diġitali wara dawn il-moniti virtuali hija waħda pożittiva. Nistgħu ikolna bi kbir il-teknoloġija tal-ledger u hija pass l qoddim sabiex innaqsu l-ispejjeż u tiffaċilita l-iskambju ta' l-iskambju digitali fuq l-internet. Irridu però il-pjanar ċentralizzat u kontroll ta' provvista tal-flus. Din hija xi ħaġa li l-burokratiċi jridu iżommu fidejhom, irrid ikollhom kontroll tal-provvista tal-flus. Dan ir-rapport huwa wieħed pożittiv, però għandna bżonn teknoloġija ġdida illi ma tkun soġġetta għal kontrolli burokratiċi il-burokratiċi tal-ECB mhux kapaċi eh, ma jridux jibqgħu jikkontrollaw il-moniti virtuali għalhekk jiena votajt kontra grazzi sur President. Sa minn meta ħarġu il-Bitcoin seba snin ilu bħala u bat moniti virtuali oħra il il-teknoloġi LD kellhom bat kbir fuq il-swieq finanzjarju setturi oħra. Dan huwa l-moment illi nevalwaw il-kontribut ta' dawn il-muniti u naraw x'in huma il-prinċipi bażiċi tar-regolament il-muniti virtwali għandhom potenzjal li naqsu l-ispejjeż ta' tranzazzjoni, speċjalment għal trasferimenti transkonfinali. Jistgħu wkoll jintużaw għas-sigurtà u jtejbu il-veloċità ta' dawn l-azzjonijiet. Grazzi ħafna. Is-sur Polczak minuta. Jiena nixtieq bħalma qal ħadd ieħor qabli inqajjem allarm. Il-moniti virtwali jridu jiddaħħlu fis-sistema finanzjarju. Però rridu nregolawhom sew.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 kollha ġew deskritti mod li aħna staw naqblu fuq attività kriminali pereżempju mm, għandhom ċertu volatilità għolja li hija marbuta ma' dawn il-muniti virtwali għal spekulazzjoni li jista' jkollu jistgħu jkollhom effett negattiv. Το λόγο palli, πάλι για ένα λεπτό Κύριε Μαμίκινς, έχετε το Grazzi, Sur Mamikins, fuq il-rapport Keller. Grazzi ħafna, Sur President. Xi sentejn ilu bdiet il-kriżi tal-immigrazzjoni u minn dakinhar li Svezja rċivit 170,000 applikazzjoni għal ażil. Dan ifisser illi miljon persuna kellhom iktar minn 11,000 persuna qed ifittxu l azilu dan huwa l-ogħla livell fl-Unjoni Ewropea għal dan qed ngħidu per capita. Permezz tad deċiżjoni tal-Kunsill, Svezja għandha tieħu 130 mill persuna mill-Greċja u 4300 mill-Italja, pero aħna diġa ċevejna persuna qed fiċu lażin. Grazie Grazzi ħafna jina u kol napoġġa il-rikjesta ta' Svezja li tiġi sospiża għal sena il-miżura li jiġu allokati um, numru ta' persuni skont id-deċiżjoni tal-Kunsil fl-2015 l-Svezja rċivit ħafna immigranti li poġġa f'pis fuq is-sistema u marret li nim il-kapacità tagħha illi tipproċessa dawn il-persuni li stati membri kollha għandhom ikollhom il-possibilità illi jibdew dan il-mekkaniżmu ta' difiża il meta jkunu qed jaffaċċjaw emerġenzi palma e, u il-kas tal-Iżvezja illa rċivit numru kbir ta' rikjesti illi l-autoritajiet ma jistaw xindirizza. Is-Sinjura Korazza Bild, aħna kuntent aħna kuntenti illi kena dal-eżitu tal-vot, kuntenti illi qed tappoġġjaw l-Iżvezja li għadna dawn u għanna dawn ir-relokazzjonijiet minnħata tal italja u l-Greċja. Aħna narfu li l-Svezja laqat feħdana ħafna iktar mistati membri oħra. Ġifieri kienet waħda minn ta' qoddim fost il-pajjiżi ta' akkoljenza, però issa qegħdin f'sitwazzjoni ta' urġenza u allura hemm bżonn ta' din il-pawża temporanja ta' sena biex insibu soluzzjoni fuq tul ta' żmien biex ikunu nistgħu nilqgħu iktar refuġjati ma' b'mod uman b'mod dinjetuż. L-Iżvezja tista' tkompli tibqa' pajjiż, tkun pajjiż ta' kwaljenza, nibqgħu nagarantixxu l-libertà, nibqgħu nappoġġjaw il dawn in-nies, imma anke pajjiżi oħra jridu jerfgħu ir-responsabilità tagħhom. Iridu jimplementaw il-programm ta' regolazzjoni illi għandna. Dan huwa pis irrid jinqasam bejn 28 ta' stat membru. Issa, Naddi l-kelma rezoluzzjoni l-sur ma mikin Transatlantisk Grazie ħafna sur President. Il-relazzjoni transatlantiku bejn l-Unjoni Ewropea, l-Istati Uniti u l-Kanada huma l-aktar attivi fid-dinja u għandhom ukoll volum finanzjarju importanti huwa 15 il-terabit kull sekonda u dan huwa għolli aktar minn kull konnessjoni bejn il-ġunijiet oħra tad-dinja fil-2014 l-importazzjoni ta' servizzi digitali mill-Unjoni Ewropea kienu ta' 54% tat total tal-fluss bilaterali dan ifisser illi dan l-aspett huwa wieħed mill-iktar importanti fil- fir-relazzjonijiet transatlantiċi. Għalhekk jiena appoġġjaj dan id-dokument u naħseb li huwa importanti ħafna l-Unjoni Ewropea. Nadu issa rapport li jmiss. Kirtin dar li għal minuta, Sur President, il-faqar tal-enerġija qed jolqota l iktar minn 50 miljun Ewropew. L-ispejjeż biex nsaħnu d-djar huma qolin ħafna. Dan jolqot lil wieħed minn kull 10 djar. Ma rridux naslu bejn l-insaħnu djar u l-iniklu. Il-rapport minn Signora Griffin huwa pass importanti għall isforzi tagħna li ninsolvu dawn il-problemi u jekk ikun implementat ikollna arranġamenti sabiex nindirizzaw l-eruq tal-problema tal-faqar tal-enerġija qed nagħtu opportunitajiet li konsumaturi li jfittxu l-iktar ftejma ħjar għal-jom u l-aħjar tariffi. Illum l ta' Torri tal-UKIP ivvotaw kontra proibizzjoni fuq prassi ħażina. Dan mhux il-mod kif nistgħu nindirizzaw il-faqar tal-enerġija. rapporta Teresa għandu pjan ċar. Grazzi. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna sur President Palissa l-Unjoni Ewropea da dejjem minn riforma tal-enerġija sabiex ikun sistema decentralizzata aktar flessibli bażata fuq l-użi lan prinċipali tagħna u li natu enerġija li tkun disponibli fuq terminu ta' żmien twil u n-nies ikunu jistgħu jipproduċu l-enerġija tagħhom infushom din hija għażla oħra, speċjalment f'żoni mhux popolati ħafna jista' jkollhom il fornituri tagħhom f'terminu ta' żmien twil naħseb li nistgħu neħilsu mill-monopolji tal-enerġija f'xi pajjiżi għaliex din għadha problema. Jiena ħerqana li nimxu f'din id-direzzjoni. Grazzi Issa il sinjura Makovej. Grazzi, President. Il-sistemi ċentralizzati ta' tisħin huma obsoleti. Issa għandna sistemi ġodda bazzati fuq enerġija rinnovabbli il-proposta tal-Kummissjoni hija bbażata fuq tliet pilastri informazzjoni l-konsumaturi sabiex ikunu jistaw jużaw inqas enerġija u jofqu inqas. It-tieni pilastru huwa iktar possibiltajiet tal-konsumaturi sabiex jaslu bejn il-possibiltajiet varji għat tisħin u t-tielet pilastru huwa livell oli ta' protezzjoni għal-konsumaturi jiena nappoġġja dan il rapport però għadna rridu naraw kif nistgħu niddefinixxu il-faqar tal-enerġija madwar l-Ewropa sija għax kull stat membru għandu bżonnijiet ta' enerġija differenti u tħul medju huwa differenti bejn l-istati membri. Għalhekk spejjes raġonevoli huma differenti fi stati membri differenti, rridu niġġieldu l-faqar tal-enerġija u irridu għalhekk dan il-ftejjim. Issa naddu l-kelma għal-minuta għasur Polċak. Jiena napoġġa bisih din dan il-pjan enerġetiku li konna suq waħdini għall enerġija Iżda dan is-settur aħna rridu niżaminaw bir-reqqa x'inhuma d-dispożizzjonijiet li ser jiġu armonizzati u dawk ser jibqgħu fl-idejn l-Istati Membri. Dan huwa kompitu li għandha l-Unjoni Ewropea U dwar ir rapport innifsu, apprezzajt ħafna l-fatti li nippruvaw illi nsaħħu l-kompetitività tal-imprizi Ewropej illi jitlu fis-suq tal-enerġija jew jaħdmu fis-suq tal-enerġija wkoll. Għax jisaxħu l-idea ta' trasparenza li napprezza u l-għan huwa li naħloq toħloq sistema li taħdem għal kommerċjalizzazzjoni tal-enerġija. huwa l-liġi soċjali għal ġittijiet tal-konsumatur kontra il-faqar enerġetiku anki fis-settur tat trasport. Grazzi. Τώρα στις δύο psifu stin στην tis της Issa. Naddu għazewċ spiegazzjonijiet tal-vota fuq il-rapport arena dwar il-perspettiva tal-ġeneru eh, u l-faqar minħabba dan. Issa, issur Skripek. Grazzi, Sur President. Hawnhekk qed nitkellmu dwar faqar illi huwa marbut dwar nuqqas ta' gwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel. Ir-rapport qed jitkellem dwar numru ta' gruppi li jiddefinixxu rwieħhom skont l-orjentazzjoni tagħhom. Uħud qasbis għandhom in-nomi ta' dawn l-ismiet ta' dawn il-gruppi jekk irridu nindirizzaw din is-sitwazzjoni rridu naċċettaw li hemm differenzi f'mill kif jitħallsu n-nisa u l-irġiel differenzi fil-pensjonijiet, hemm nisa li għattaw snin sħaħ iħarsu nies dependenti it-tfal tagħhom u naħseb li għandna naraw li kollhom salarji tajbin. Hemm mbagħad is-single eh, mothers in-nisa eh, li qegħdin eh, irterati dawk li qegħdin friskju ta' għati jew f'sitwazzjoni ta' daw dawn kollha huma gruppi vulnerabbli Irridu nindirizzaw daw situazzjonijiet u rridu nħarsu dawn l-interessi partikolari anki dawk ta' transgender u oħrajn ta' sew u għata swit il-qalb li l-komitat fem maħarriċ bxaġa li tindirizza l-bżonijiet urġenti tan-nisa, ma qed jibqa' irressa eh, din l-agenda ta' ideoloġija qed ikomplu jiġġieldu kontra l-istereotipi u l-fatt li wieħed eh, jibqa' jappoġġa dawn eh, l-interessi ta' dawn il-gruppi li jibqgħu jisfaċċaw u jippruvaw l-eżistenza tagħhom. Grazzi. Issa Sur Mamikins, grazzi ħafna. Sur President 64 miljun miljon mara u 57 il-miljon ir-raġel fl-Unjoni Ewropea jgħixu fil-faqar il-numru ta' nisa ġifiri huwa ferm ikbar u allura għanna ħafna iktar nisa li huma suġġetti għal faqar u għall esklużjoni soċjali. U dan irrelevanti mill-grupp, mill-età, jew kella minn li ma tibta familja ġejjin. Ġifiri, rridu ngħidu li għandna sitwazzjoni tas-sew tal-mistħija li n-nisa għad diffiċli biex ikunu attivi fil-professjoni tagħhom. Allura jiena nixtieq nitlob il-Kummissjoni biex kemm jista' jkun tħabbrek għal inizjattiva globali illi tindirizza l-bżonnijiet ta' dawn l-ommijiet ma' wkoll tal-missirijiet fuq eh, għall interessi tagħhom. Grazzi. Grazzi sur Memikins. Għanna zewġ spiegazzjonijiet eh, ta' vot fuq rapport dal-teni inti sur ma' McKinsey sista tabqa' bil-wiefa li liexe fil-fatt il-kelma lejla. Grazzi ħafna, Sur President. Irrid ngħid li tul l-20 sena tal-esistenza, anzi ta' riforma tas-suq uniku nafu li issa fl-aħħar għandna m'għandniex iktar dawn ix-xkiel non tariffarji Irridu nifmu l burokratija irridu neħħuha anke wkoll naħdmu favur is-suq digitali, rridu ntejbu l-kwalità ta' servizzi fl-istati membri tagħna ħafna drabi sistemi huma differenti u nistgħu naslu f'sitwazzjoni fejn pereżempju f'pajjiżna itra reġistrata tasal qabel email li jindbat issa, Sinjura Makovej, grazzi ħafna l inta zini kien possibbli permezz li zamejna għan wieħed f'moħħna ġifieri li limitaw kemm jista' jkun ixkiel issa għandna dawn xkiel non tarifari li waslu għal spejjes ikbar li dawk l-imprizi li jixtiequ ikunu fuq is-suq. Dawn il-kumpaniji żgħar huma l-iktar mill-quta qed nitkellem dwar ir-reġimi tal-VAT hawnhekk dwar il-ftehimiet li jeżistu bejn ċertu stati membri u li inkludu wkoll ċertu multinazzjonali naħseb li dawn il-tariffi huma kontra wkoll il-konsumaturi li ħallas iktar. Barra minn hekk il-proċeduri mhumiex daqshekk ċari meta wieħed biex jixtri online, hemm ħafna xkiel lejn eh, għal-kompetitività fis-suq waħdieni. U wasmat illi jekk nifinalizzaw is-suq waħdieni għal kummerċ ħieles tal prodotti u servizzi, per eżempju għal prokura pubblika u u għal affarijiet oħra bi 600 biljun euro. Grazzi fuq ir-rapport komi sabiex nagħlqu. Minuta is-Sinjura Makovej jekk jogħġbok. Is-Sinjura Makovej, jek joġbok, ehm, qed nara li ma tlabx il-kelma fil-fatt tajjeb jepus. Mela, la ma tixiex kellem allura m'hemmx iktar spiegazzjonijiet għal-vot. Issa ħanres eh, eh, u il-minuti u l-eżitu din il laqgħa għas-sessjoni li jmiss kif ukoll rapporti kolla li votajna fuqhom.